Prima di dar via alla sessione plenaria vorrei esprimere. Aziz kollegi, isem dan il-Parlament nixtieq inwassal il-kondoljanzi tiegħi lill vittmi tal-aħħar eh, inċidenti ta' persekuzzjonijiet reliġjużi u attentati terroristiċi. Għadu